ma jifemx allura mela il-miżuri li jiġu applikati irridu ikunu iktar ħorrox. Grazzi, Sinjura Kommissarju, ek issa dan id-dibattitu wasal fit-tmimu u l-agenda tana issa tajt li aħna għadna għanna niddiskutu eh, mistoqsija orali dwar il-kura periodu twil ta' żmien għal persuni anzjani. L-ewwel net nati il- kelma l-onorevoli Lynn għal erba minuti. Uh, the reason for putting the forward Grazzi ħafna raġuni għalfejn jina ressaq din il-mistoqsija orali u rizoluzzjoni fuq l-agenda wasab biex aħna jkollna kodiġi ta' kondotta fl-Unjoni Ewropea kollha fuq il-kura fit-tul tal-anzjani, jem qed netkellem fuq il-leġizlazzjoni, għawek fit-bidla fuq il-leġizlazzjoni, sta skambju tal-aħjar esperienzi li kellhom l-istati membri. Aħna l ewwel net nixtiequ nkunu nafu. X'informazzjoni għandha il-Kummissjoni diġà fidea dwar il-kura il kura għal persuni anzjani u eh, xtaħseb li għanda bħala rwol il-Kommissjoni fil-skambju tal-aħjar esperjenzi. Jina naħseb li l-kura tista' tkun kura fiżika, mentali kif ukoll finanzjarja. Ejja nagħtu nieħdu każ ta' mara anzjana ta' 93 sena li marret għal ġimgħa biss fi f'ċentru ta' kura tal-anzjani u marret lura wara ġimgħa b'dehydration minħabba li ħadd marna biex tixrob dan mhuwiex l-unika każ ta' eh, dehydration jew malnutrizzjoni u naħseb illi Anzi, nixten saqs il-Kummissjoni jekk għandix eh, informazzjoni u numri dwar imwiet ta' anzjan minħabba każijiet ta' malnutrizzjoni. Jiena naħseb illi għandu jkun fidejn il-tabib li flimkien mal-pazzjent jiddeċidi x'tib ta' kura għandha tingħata. Jiena naf li hemm ċertu każijiet fejn hija nursing home li jiddeċidu jekk l-anzjani fil-fkas li jkun hemm bżonn li jippruvaw iżommuhom jek jistaw xie għamlu għek, jina naħseb illi Għawek ma nix nitkellem fuq eh, Jina kontenta ħafna li WHO adottaw definizjoni wisa ħafna tal- tal-opinjoni ta' ta' dan l-abbuz fil-fattu jiena nittama li l-Kommissjoni ħatressa green paper fuq dan il-punt u naf li l-Kummissarju diġa tkellem ukoll dwar dan. Issa anka dwar il-preskrizzjoni ta' antipsychotic drugs dawn ukoll huwa abbuż li ma naħsibx li dan huwa tajjeb għal-residenti. F'daw il-nursing homes ħafna drabi dawn l-anzjani ma jenatawx kura medika minħabba l-età tagħhom jina naħseb li din hija kwistjoni oħra li għandha tkun ikkonsidrata f'dak li għandu x'jaqsam. L-istess trattament għal kulħadd u l-aċċess għal prodotti u servizzi di tinkluda wkoll il-kura tas-saħħa naħseb ukoll li kull stat membru għandu jagħmel ħafna iktar ħalli niżguraw l-anzjani e, ikunu jistaw kollom majnuna u kura fid-djar taħħom stess jekk huma jixtiequ hekk u illi dawn li jieħdu ħsieb l-anzjani għandhom ikollhom it-taħriġ meħtieġ. Jiena naħseb li rridu nkunu nafu eżattament x'kienu l-effetti tal-kura tal-anzjani fuq l-anzjani stess u apparti minn hekk il-carer stess ikollhom bżonn lajnuna minħabba li huma jieħdu ħsieb l-anzjani. Apparti minn hekk naħseb li l-suġġett tal-kura fuq perjodu twil ta' żmien għall-persuna anzjani huwa suġġett li kien injorat tal ħafna snin u naħseb li issa wasal il-waqt illi flimkien nibdew naħdmu ħalli nieħdu b'serjetà dan is-suġġett u ħafna drabi meta anzjan ikollu bżonn kura nkun diffiċli jitkellem fismu stess u importanti ħafna li aħna nippermettu illi jkollhom l-opportunità sabiex il-vuċi tagħhom isemmawha mhux tintesa. Grazzi. Qabel ma nagħti l mikrofonu lill-Kummissarju Andor, nitlobkom illi toqodu attenti ħafna u tirrispettaw il-ħin illi intom għandkom għaliex eh, sar il-ħin u l-interpreti issa irridu jieqfu. Kummissarju. Signor President, membri onorevoli, bl-Europa dejjem edha jkollna din il-bidla demografika u tkollna ħafna iktar anzjani rridu niżguraw li l-anzjani tkollhom il-kura li għandhom bżonn dan huwa lan li l-istati membri stabbilixxew fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Parti minn hekk il-konklużjonijiet ta' Kunsill ta' 30 ta' Novembru tas sena 2009 ħeġġew lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa pjan ta' azzjoni sabiex aħna nfasslu attivitajiet sas sena 2011 sabiex nippromovu il-kurra tas-saħħa u l-kwalità tajba tal-ħajja għall-anzjani. Matul il-Presidenza Ungeriża u Pollakka messib billi dan ix-xogħol ikun avvanzat apparti minn hekk il-Kummissjoni wkoll tixtieq illi tejjeb iktar l-informazzjoni li hemm u anke tippromovi dibattitu fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. U anke fuq il-proviżjoni ta' kura għal perjodu twil ta' żmien tal-persjoni persuna azzjani kienet waħda mill-għanijiet tal dawn is-snin l-ġejjin. Aħna nafu wkoll li nistgħu naraw kemm huwa importanti illi nindirizzaw il-problema tal-carers tal-anzjani. Il-Kummissjoni naturalment tista' tipprova dejjem teġġeġ iktar bidla u l-staff working paper tal-Kummissjoni bħalissa tkun edha tkun imħejjija flimkien mal-fatt li aħna rridu nkomplu nippromuovu kwalità tajba tal-ħajja l-anzjan. Il-bieraħ il-Kummissjoni adottat il-proposta għal nomina tas-sena 2012 sabiex ikonna iktar informazzjoni u skambju ta' esperjenzi tajbin u nħeġġu lil dawk li jfasslu l-politika fuq kull livell sabiex aħna nħeġġu dak li qed insejħulu bħala kuċċett active aging anzjani li jkunu iktar attivi. Kollhom ħajja iktar attiva. Ħafna l-inizjattiva ħajkunu ppreżentati fis-sena 2012. Issa jiena nixtieq nitkellem fuq affarijiet iktar konkreti aħna smajna illi f'ħafna stati membri il-kura tal-anzjani issir min-naħa tal-qraba. U din żgur ħajib jkun il-każ f'dawn l-20 ta' snin li ġejjin. Però ħafna drabi naraw ukoll f'ħafna pajjiżi n-nisa huma dawk l-iktar li jieħdu ħsieb l-anzjani u hemm bżonn illi jekk aħna ma naqdux attenti għal dawn il raba li jieħdu sib l-anzjan jista' jkun li dawn ukoll jispiċċaw esklużi mis-soċjetà. Issa sabiex nejnu f'dan il-każ aħna rridu naraw illi nippruvaw niċċertifikaw e, dawn um, l-skills tal-carers u apparti minn hekk ukoll. Aħna nafu li dawn huma attivitajiet li s-soltu jagħmluhom in-nisa allura nridu nieħdu dan il-fatt konsiderazzjoni. Il-Kummissjoni tilqa x-xogħol illi qed isir min-naħa tal-Parlament u mill-gruppi li huma interessati f'dan is-suġġett u anke organizzazzjonijiet mis-soċjetà ċivili l-Kummissjoni mhijiex eh, ukoll qiegħda tippjana li jkun hemm osservatorju u fil-fatt aħna din ippruvaw nħeġu kemm jista' jkun l-active aging u ħanfasslu wkoll u nibdew naħdmu fuq sit fuq l-internet. Apparti minn hekk aħna għandna programm għall-edukazzjoni għall-adulti u għall-anzjani u bekk aħna nixtieq ukoll nisqu fuq l-importanza ta' daw il-kwistjonijiet etiċi. Anka dwar dawn l-ordnijiet illi taw meta l-anzjani ikollhom bżonn illi jerġgħu illi jkun hemm intervenza biex jisalvawlhom ħajjithom. Jiena naħseb illi f'dan il-każ aħna rridu ngħidu illi Dawn huma kwistjonijiet li huma kompetenza tal-Istati Membri, kompetenza esklusiva tal-Istati Membri u aħna ma nistgħux nintervjenu f'din il-kompetenza tal-Istati Membri. Naturalment nafu li l-Kummissjoni ħadet numru ta' inizjattivi inkluż il-konferenza li għamlet fi 17 ta' Marzu tas-sena 2008 sabiex nferxu iktar tarif. U sabiex inħeġġu dibattitu fuq livell Ewropew dwar il-prevenzjoni ta' dan l-abbuż. Fis-sena 2009 il-Kummissjoni bdiet proġett pilota illi wassal żewġ proġetti li għal wieħed sabiex jara kif is-sistemi ta' kura jistgħu jkunu implementati fis-soċjetà tagħna u t-tieni kien li nevalwaw u nanalizzaw il-fallimenti u l-izbali li saru fit-tfassil tal-politika. Ir-riżultati ħajkunu pubblikati s-sena d-dieħla. Il-Kummissjoni qiegħda tkompli wkoll tagħmel kofinanzjament fil-programm Defni kif ukoll fil-programm tas-saħħa pubblika. U l-Kummissjoni edha wkoll taħdem fil-Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali sabiex naħdmu għal qafas volontarju. U dan il-qafas irid ikun flessibli bizzed biex ikun jista' japplika fuq il-livell reġjonali, lokali kif ukoll nazzjonali u japplika l-servizzi differenti. Il-kura fit-tul naturalment hija importanti ħafna, però din mhijiex xi ħaġa illi aħna eh, maħna nistgħu ninsew u ħafna ħafna bil-qraba jridu jnaqsu x-xogħol huma sabiex ikunu jieħdu jħsib jkun jistgħu jieħdu ssib l-anzjani dan ukoll naturalment jaffettwa s-sitwazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol u drittijiet tal-pensjoni kif ukoll id-dħul u l-pagi tagħhom l-ammont ta' flus li jaqalgħu. Il-xogħol jagħmilna dan l-aħħar dwar ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tal-ħajja familjari u l-ħajja fix tax-xogħol u rritna illi servizzi soċjali illi permettu illi jkun hemm il-carers li jkunu klużi f'dawn l-iskemi soċjali jistgħu jħeġġu illi jkun hemm iktar qraba li jipprovdu kura lill-anzjani. Aħna rajna wkoll x'kienu dawn ir-rabtiet u l-fatti u aħna rajna illi dawn id-differenzi fil-pagi wkoll kienu riflessi f'bosta sitwazzjonijiet, però aħna naraw illi nistgħu naraw illi għadna fil-bidu biss fit-tfassil tal-politika illi għedin jiddefinixxu differenzi fil-ġerarkiji tal-status soċjali aħna din nippruvaw nitolbu li jkun hemm iktar informazzjoni u iktar tfassil tal-politika li jkun innovattiv. L-istessin aħna rridu jkollna approċ dwar il-kura tal-anzjani fit-tul li hija importanti ħafna din l-istrateġija. Grazzi ħafna. Grazzi, Kommissarju. Issa il-kellima għal-nom tal-gruppi politiċi nibdew bil-PPE l-Onorevoli Sogor, żewġ minuti. gondozására továbbiakban a jelenleginél is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Kolla u aħna irridu nisħu iktar fuq titjib fil-kura tal-persuni anzjani hemm ħafna tradizzjonijiet differenti fil-kura tal-persuni anzjani fil-naħat isfel tal-Ewropa fejn bosta eh, ġenerazzjonijiet jgħixu flimkien għal daqstant il-kura tingħata dar Imma fil-pajjiżi ta' tramuntana tal-Ewropa il-kura allura tingħata fl-istituzzjonijiet biex il-sostenibilità ta' dan it-tip ta' kura eh, eh, hija medda minħabba il-kriżi finanzjarja u ekonomika u anke t tixjieħ tal-popolazzjoni fil-pajjiż tiegħi organizzazzjonijiet ċivili, organizzazzjonijiet karitatevoli u tal-Knisja joffru kura lill-anzjani imma dawn ma tantxem minnhom u l-gvern ma jagħtihom ebda jnuna jew appoġġ u laqas ma, eh, ma jippromovi l-iżvilupp tagħhom inata ħafna eh, taħriġ lil nisa immigranti li huma qiegħda Unpad dawn daħlu jaħdmu u jgħatu kura lill-anzjani dan huwa eżempju utli li jista' jkun utli wkoll għall-istati membri l-oħrajn. Jiena napprezza ħafna il-mozzjoni ta' Signora Elizabeth Lynn u nissuġġerixxi wkoll li l-Kommissjoni għandha eh, tfassal u bozza eh, Green Paper tal-aħjar prassi sabiex l-Istati membri kunu jistgħu jażlu minnhom eh, skont il-ħtieġa tagħhom skont is-sitwazzjonijiet li fil-pajjiżi tagħhom sabiex ma jkunx hemm abbuż tal-anzjani. Grazzi ħafna għal grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi is Signora Gonċal minuta u nof. Grazie, President Commissario. Il-żida fil-tul tal-ħajja hija hija kizba għandna nkunu gburin biha xi nisqet qed jgħixu aktar imma hija wkoll sfida. Hija sfida minħabba illi rridu nieħdu ħsieb eh, il-persuni li jkunu eh, kolom eh, aktar żmien u nejnu biex jipparteċipaw fis-soċjetà. Naraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra tagħhom u li kollhom ħajja jgħixu ħajja b'saħħithom u kemm jista' jkun niprovduhom bil pensjoni u din il-sena tal-attività għall-anzjani tista' tqajjem aktar arfin, però se jkun hemm żmien ukoll fejn persuni anzjan ma jkunux jistgħu jieħdu ħsieb tagħhom infushom u għalhekk aħna għandna r-responsabilità illi niprovdulhom is-servizzi soċjali u l-kura eh, illi kollhom bżonn speċjalment dawk illi jkunu qegħdin jgħixu fuq inkam aktar baxx. Itkun xi tkun din it-tip ta' kura jew dik li titieħed fid-dar stess jew inkella f'xi istituzzjoni. Jiena nixtieq nitlob il-Kummissjoni tejna biex uh, niksbu din il-ħaġa ikonna il-data li għandna bżonn nagħtu attenzjoni għal persuni vulnerabli u illi niġbru wkoll il-standards minimi u eh, naqsmu il-prassi tajba bejnietna. Grazzi ħafna. Il-Sinjura Lambert ta' żewġ minuti. Grazzi, President. Jina nixi eh, nir-ingrazzja kom li għanna din l-opportunità li nir-debattitu din il-kustjoni jina nilqa dak li qal il-kummissarju. Eh, eh, din hija ħaġa inkoraġġanti ħafna. Intom tirrikonoxxu wkoll li hemm numru ta' mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu mal-vulnerabilità tal-persuni anzjani. U għanna din il-kustjoni li rridu naraw il-persuni kunu sikuri fej qed provduti il-kustjoni il-kur, tkun tiġi provdu tal kura Irid ikun hemm anzi dan il-koordinazzjoni bejn l-istati membri illi għalhekk jistgħu jaħdmu fuq din il-kustjoni għax hija ta' importanza komuni. E, il-kustjoni dwar il-kura bażika, per eżempju, nutrizzjoni Et naħseb ukoll dwar x'passi oħra tista' tieħu l-Kummissjoni dwar l-effettività tal-ispejjeż biex ikun hemm aktar carers għal l-anzjani hemm figuri mill-Renju Unit illi eh, jgħidu illi għandna bżonn eh, eh, anzi li jiġu li għaw palissa frankati biljuni eh, minħabba li membri tal-familja li għedin jiprovdu għajnuna li ikun hemm appoċ, mekkanizmi ta' appoċ għal min qed jiprovdu din it-tip ta' kura. Eh, Eh, aħjarek mill nizolaw dawk il-persuni involuti f'din il-kura għall-anzjani minn ma jkollhom dan l-appoċ interessata u koll f'dak li qed dwar il-titjib il-kwalifika tal-carers. Eh, Eh, ħafna ġabi dawn mhux biss huma nisa imma huma nisa immigranti. Jiġifieri hawnhekk għandna bżonn ta' investiment f'dan il eh, ġidil kuzzjoni u anka li jkun hemm anka salarju minimu għal min qed jagħti din it-tip ta' kura. Grazzi ħafna. Grazzi għal l-enaj isur stonaj stojanoffa. Grazzi ħafna. Il-buznana tiegħi hija persuna li naf uh, intimu u naf illi il-persuni anzjani jixtiequ ħafna li juhdu ħsieb tagħhom infushom għal eh, kemm jista' jkun, però ħafna drabi dan mhuwiex possibbli il pensjoni medja tal-anzjani fil-Bulgarija hija 100 euro fix-xar. Kollegi, tistaw timmaġinawa din ġadaw irriħalsu l-ispejjeż kollha minn dawn il-flus. Jħalsu għall-ikel għall-mediċini Eh, din eh, qed jinster ilhom dak li huma eh, fadluma stess hemm proċessi li qed jissejħu vouchers privati u hemm situazzjoni li hija traġika u rridu nżommu f'moħħna meta nitkellmu dwar il-kura tal-anzjani u l-ħarsin tagħhom. Grazzi ħafna. Naddu għal kelliema li miss. Il-Sur Thomas Mena, żewġ minuti. Grazie ħafna, Sr. President, il-Kummissjoni Ewropea għalet li s-sena 2012 ħajkun s-sena dedikata għal dawn is-suġġetti u għadin raġuni hemm il-kumitat ukoll li ħajkun id-dedikata biex jaħdem eh, dan il fuq dan is-suġġett jiena nixtieq ngħidilha proset lill-Kummissjoni minħabba li fl-aħħar id iddeċidina nagħtu attenzjoni l dan is-suġġett daqshekk importanti. Mis-sena 2010 sa sena 2013 nistgħu naraw li kellna żieda ta' eh, kważi jkun hemm żieda ta' 60% fil-numru ta' anzjani. Naturalment aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni l-effetti pożittivi kif ukoll negattivi tal-kura tas-saħħa tal-anzjani u aħna nafu illi hemm ħafna familji illi mhux dejjem ikunu jistgħu jieħdu ħsieb l-anzjani tagħhom u mwix dejjem biżejjed illi ikollna um, carers li jkunu professjonali li minn flokom aħna jkollna eh, nies li ma jkunux kwalifikati sabiex jagħmlu dan ix-xogħol bħala rapporter tal- ġustizzja demografika u tal-bidla demografika u kolina um, proponejt li kolna sistemi ta' kontroll u dawk li ikollhom bżonn il-kura naturalment iridu nipproteġu d-dinjità tagħhom. Hemm bżonn aħna jkollna sistema li jkollha rekwiżiti minimi li jirrispetta il-drittijiet tal-anzjani u li skuraw li dawn ikollhom kura tajba. L-anzjani mhuwiex pis iżda l-esperjenza tagħhom u il-kontribut tagħhom fis-soċjetà tagħna kienu importanti ħafna sabiex is-soċjetà hija kif inilhom il-ġurnata u aħna rridu naraw il-politika u l-mezzi tax-xandir dejjem rridu jitkellmu iktar fuq dan il-punt tal-anzjani, fuq il-kura tal-anzjani. Il-pożizzjoni tagħna trid tinbidel, mentalità tagħna trid tinfetaħ iktar anke f'dak li għandu x'jaqsam il-kura, ma nix biss nitkellmu fuq eh, l-inqas spejjeż li jistgħu jintefqu għall-kura. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Rabti għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nixtieq ngħid illi meta aħna npoġġu hawnhekk din il-kamra nitkellmu dwar l-anzjani maħniex qegħdin naħsbu dwar il-fatt li aħna wkoll eh, forsi qatt insiru eh, anzjani ikonna 80, design u 100 sena Għad ħsibna fuq kif nixtiequ li nkunu trattati ta' dik l-età eh, aħna unek qed nitkellmu dwar eh, persuni eh, illi tawna il-kultura, il-tradizzjoni, huma parti mill-wirt tagħna. Il-kura tal-anzjani għanda dimensjonijiet soċjali manka ekonomiċi għax kull persuna anzjana illi għanda bżonn il-kura il kura tfisser illi jekk il-carer ikunu membri tal-familja dawn probabilment ma jistawx joħorġu jaħdmu għalek din teffet taffetwa il-produzzjoni u l-ekonomija u għandu għanna għalek ikonna linji ta' gwida f'dan ir-rigward u il ringrazja l-interpreti tal-li għatituna per il-possibilità li nkomplu nid-dibattitu anka għal kem għaddan nofs il lej lissa. Il-Sinjura Tikaw għal minu għal żewġ Sur Kommissarju, skont l-istatistika reċenta minn issa sal-2050 il- numru ta' persuni ta' iktar minn 65 sena se jizdiet iktar minn 70 fil 100 u eh, se jkun hemm ukoll ħafna iktar persuni ta' iktar minn 80 sena il-perċentwali ta' persuni ta' iktar minn 65 sena se jizdiet xaq madwar 30% għallek hemm bżonn li aħna naraw x'se nagħmlu biex Eh, niffaċċaw is-sitwazzjoni ta' domanda dejjem iktar qawwija għal mediċini għal kura naraw li jkun hemm sistemi vjabbli wkoll anki għalla volja eh, memx bizzejiet nies imħarġa għallek l-autoritajiet lokali rridu jisibu soluzzjonijiet biex jaddattaw il-djar, il-medita trasport sabiex ikunu jistaw jisodisfaw il-bżonnijiet tal-persuni li għedin jixxieħu Jiena nilqa l-adozzjoni ta' regolament eh, Ewropew dwar drittijiet tal-passiġġieri persuni b'mobilità imnaqsa li vjaġġaw eh, fuq il-vapuri fil-ajruplan u anke fuq il-ferroviji. Grazzi. Mela naddu bissa għal eh, catch DI, nibdow bl ewel kellimi. Rovnanie sa demografickými zmenami. Grazzi ħafna nafu li hemm hija sfida kbira il-bidla demografika l-Ewropa. Nafu li din għandha ukoll piż kbir fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea u anke f'dak li għandu x'jaqsam l-introduzzjoni ta' politika sostenibbli din hija importanti ħafna dejjem rridu nsumu f'moħħna solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u rridu nippruvaw kemm jista' jkun inwaqfu d-diskriminazzjoni. Jiena naħseb ukoll f'dak li għandu x'jaqsam is-solidarjetà din dejjem tkun f'moħħna anke f'dak li għandu x'jaqsam il-rispett ta' drittijiet u aħna rridu naraw ukoll li jkun hemm skampju ta' eh, l-aħjar esperjenza u tal-prattika bejn l-istati membri jiena bħala tabib nixtieq ngħid illi dawn il-miżuri dawn l-ordnijiet tal- tal-MDR rridu jkunu dejjem rispettati. La parola all'onorevole Zabosca. Il-kellima li miss. Grazzi ħafna ħna nafu li solidarita bej il-ġenerazzjonijiet hija importanti ħafna u sabiex din il-problema komplessa ħna narawha kollha kemm hija jiena nixtennejt l ġej li aħna kollha kemm aħna edna illi il-Kummissjoni Ewropea għandha tinfluwenza mod ta' kif tkun infasla l-politika f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni għandha wkoll tissuġġerixxi l politika tal-familja tkun dejjem priorità għalfejn ma mhuwiex possibbli li l-qraba u l-membri tal-familji ma jistgħux ikollhom tħul aħjar anke meta huma jkunu qed jieħdu ħsieb l-anzjani qraba tagħhom. Għalfejn dawk illi dejjem ippruvaw jiġġieldu għal solidarjetà bejn il-ġenerazzjoni dawn ikunu diskriminati. Bule Kelly, prego. L-aħħar kellimi, Sur Kelly. Grazzi, Signora President. Il-fatt illi għanna din il-diskussjoni hija xi ħaġa f'waqta għax din hija problema li għanna fl-adba tal-bib tagħna Eh, għaw dawn il-problemi f'din is-soċjetà ċivili, din il-problema tal-abbuż, per eżempju, il-kummissarju eh, semma l-sfidi u soluzzjonijiet l-ewwel net għandna nħarsu lejn din il-kwistjoni bħala opportunità li opportunità eh, din sfida u dimna ta' din il-kura li tista' issir fid-dar jew fl-istituzzjonijiet. Irrid isir ħafna xogħol, irid tkun hemm anke fondi biex eh, nieħdu ħsieb l-anzjani fil-ġejjieni. Grazzi ħafna. Grazie, la parola al commissario Andor, prego. Il commissario. President, onorevoli membri, nowel net nixtieq nibda billi nirrepeti dak li ntqar fil-bidu ta' diskussjoni dwar id-diversità ta' l-Ewropa. Għanna 27 eh, pajis membru differenti bi kondizjonijiet soċjali differenti u anka kondizjonijiet materjali differenti. U dan dinja ir-raġuni għalfejn il-Komissjoni qed taħdem fuq dan il-qafas ta' kwalità biex ikun hemm uh, leġiżlazzjoni aktar b'saħħitha u nħossu li dan huwa kunċett ġust. U rridu naraw kif se jaħdem ma uh, flimkien ma'kom uh, niddiskutu dawn il-kustjonijiet flimkien kif għamilna f'dan il-perjodu riċenti punt illi nistgħu noħorġu konklużjonijiet minnu huwa din il-kura fuq meta ta' żmien twil u anka l-impjiegi u eh, il-fat li hemm il-ħolqien, il-possibilità ta' ħolqien ta' impjeka u kif nistaw indaħlu għadin fil-agenda tana tal-ħiliet tal-edukazzjoni, kif nistaw naħdmu biex inħarġu u eh, niżviluppaw nizviluppaw eh, grupp pool akbar ta' eh, dawn il-persuni li jieħdu ħsieb l-anzjani, dawn il-carers li jagħtu dan is servizz f'dan il-qasam. Fil-fatt, eh, hawnhekk uh, aħna rridu naraw kemm eh, rridu nifformulaw dawn il-servizzi ħafna mix-xogħol li qed isir bħalissa huwa Eh, ta' tip informali li jisir eh, minn membri stess tal-familja. U eh, il-regolamentazzjoni ta' ċertu kwistjonijiet u jekk nollu l-standards u imbidlu il konduzzjonijiet fil-qafas tal-familja u ta' l-membri tal-familja jista' jkun li joħolquna ħafna Eh, problemi jekk dawn is-servizzi nagħmluhom aktar formali ħanżidu il-kustjonijiet oħra, kustjonijiet oħra anka ta' taxxa u nistgħu nibdew anka risqin f'direzzjoni differenti li rridu namlu huwa illi intejbu il-kondizjonijiet ta' dawk li għandhom bżonn dawn it-tip ta' servizzi u li qegħdin jiddependu fuq din il-kura fuq medda ta' żmien twil irridu nirrikonoxxu wkoll lil dawk li qed jipprovdu dan it-tip ta' xogħol l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu li nitkellmu dwar l-aħjar prassi permezz ta' koordinazzjoni miftuħa u Eh, nista' ngħid illi eh, llum stess jiena ħan ma' xi ministri eh, tal-Belġium dwar fil-konferenza tal-pensjonijiet u din ħatkun opportunità biex jiena ngħaddi l-opinjonijiet tagħkom marbuta ma' din il kwistjoni u uh, anka b'konnessjoni mal-diskussjoni dwar il-pensjonijiet minħabba li dawn jaffettwaw anka s sigurtà soċjali u it-ħul għal persuni anzjani għanna pjanna eh, għal medda ta' żmien twila biex insegwu dan ix-xogħol fuq il-pensjonijiet u anka namlu sforz serju fir rigward tal-demografija anka l-presidenzi illi eh, għatridu eh, il-pajizi għatridu l-presidenza u interessati illi eh, jistudjaw din il-kustjoni u kifet ħajkun manka il-sena dwar il-dedikata għall-anzjani attivi u għawnek maħnix edin naħsbu biss fl-estensjoni tal-żmien għal pensjonijiet imma edin naħsbu u koll fuq kussjoni toħra per eżempju bħal lifelong learning biex intejbu il-kwalità tal-ħajja. Eh, dan huwa il-qafas illi aħna nistaw inkomplu naħdmu fuqu Hemm ħafna sfidi d-demna. Imma bl-impenn etiku illi il-kol għanna żgur illi ħaniksbu riżultati. Grazzi. Grazzi ħafna l-Komissarju naddu għall-awtriċi l-Sinjura Lin. Grazzi ħafna, nixtieq ringrazzal għal kollha li tkellmu u anka l-Kummissarju għall-affarijiet li inti għetinna. Eh, kienu affarijiet utli li ħareġ minn diskussjoni u illi il-mistoqsija illi staqsejtina dwar il-kodiċi ta' kondotta. Mux qed nitkellmu dwar leġiżlazzjoni għandna eżempji Eh, tal-Bulgarija per eżempju li persuna b euro fi xar tit eh, tiprova tgħix. Għalhekk għandna bżonn dan il-kodiċi ta' kondotta biex ikun hemm inqas standards minimi anka fir-rigward illi jingħata dak in-nifs ta' ħajja jekk persuna tkun eh, mietet. Irid tkun hemm dawn il-benchmarks biex jintlaħqu l-istandardi u għalhekk il-Kummissjoni tista' tgħin bidejna biex naraw li ikun impressi tajba fl-istati membri differenti. Nirxtieq nirringrazzjakom u anka l-interpreti tal-li għadu aktar mill-ħin ta' skadenza ta' nofs il-lejl. Grazzi. Grazzi. Eh, Tejt il-President. Mela, għanna din la bozz ta' rezoluzzjoni dibattitu issa